il-violenza kontra n-nisa issa eh, minuta u nofs. Signor Jimenez Becerrel. Grazzi. Minn mindu ġejt sin is-sala d-difiża tal-vittmi kien il-priorità tiegħi u se tkompli tkun. Nkun fejn kun. Illum in-nisa għadhom vittmi tal-vjolenza. U aħna rridu n-nsemmaw leħen wieħed naħdmu flimkien biex naħolqu għajmin ta' koxjenza fuq il-kwistjoni mhux biex fl-Ewropa ma madwar id-dinja. Vjolenza ma is distinzjoni bejn il-sinjuri u l-foqra. Dan jaqbes il-frontieri tal-anki id-dar, tal-iskola, tax-xogħol. Men bekx fejn tinħebba minn persuna li e, qed tiġri warajk u li qed tuħamelu obus kontrik. Eh, u dinja f'dan jaffetwa n-nisa fuq livell mhux biss fiżiku ma anke psikoloġiku. Ah, jiena kont involuta fil-EPO biex inħares il-vitmi u fix-xogħol dan ir-rigwarti ta' palissa għandna ordni li nżommu l-bot l-aggressur ma mhux biżejjed għalli xort qed naraw iktar iktar iktar nisa kull ma jmur anki twajlit li huma affettwati minn din eh, dan dan ir-rejat tal-waħx. Il-dosija tiegħu dal-għodu għal dan irridu npoġġu n-nies l-ewwel ejja nisa npoġġuhom fiċ-ċentru ta' tħassib tagħna tax-xogħol tagħna. Ejja nagħmlu dan sabiex ikolna Ewropa iktar ġusta iktar sikura dan nafuh li nista kollha li miet u li nqatlu li tfal tagħhom, il-familja tagħhom, ir-rabi tagħhom li għadhom qegħdin jikpuhom. Grazzi, nista' nistaqsijek inti lesta li taċċetta blue card minn Sur Retrich. Eh, sur Retrich 30 sekonda. Grazzi. Inti taqbel miegħi li dan is-suġġett tal-biża' iktar qed jitkellem dwar nuqqas ta' unur li għanna fil-soċieta nuqasta etika u morali ma li min jgħamil ħsara li nisa mujiex la' mun ġent l-għom l-qasmu raġel 30 sekonda biex twieġeb. Assolutament. Jina naqbel bisħieħ miegħek. Jina kontent ħafna li għamilt din mistoqsija għaliex hija problema ta' edukazzjoni nostajċ inkoprija di fir nuta nofstija imma hija problema kbira Illi irridu nittrattawa nibdew bil-rġiel hija problema ta' edukazzjoni rridu noħol u koxjenza madwar eh, fost l-irġiel li għandhom jiġu eh, u jisimaw x'qed jiġri fil-kumitat tan nisa u jagħmlu iktar minn nisa biex jiġildu kontri għadi. Grazzi. L-Onorevoli Alina. Ija l-Jum Internazzjonali tal-ġillida kontra l-vjolenza għan-nisa fuq nisa. U jekk aħna nħarsu id-drittijiet tal-għamil għanki l-xelluk mela għandek tlet minn nisi għal-men u wieħed minna b'xi mod kienet jew se tkun il-vitma ta' abus, jew konnessa ma' vitma ta' abus. Jek inħares lej l-lemmin xelluk, ma tuq nara ħafna rġil, imma effettivment jekk in-nisa huma vittma eh, tal-vjolenza minħabba xi ħadd. U l-lura jina ningrazzja wkoll l-irġieli li huma fostna, dak li jridu nagħmlu bħala messaġġ u nagħmlu l-messaġġ il dawn li qegħdin jagħmlu dan l-abbuż eh, f'messaġġ ta' għalmi ta' koxjenza, ta' sanzjonijiet. U għandek nisa waħda mara wahda fuq tlieta li affettwati jiskoħna għandi t-teddida u xorta wahda nafu bija u xorta wahda nċifri t-tilajn. Sfortunatament minħabba l-violenza mux qed tonqos, imma u għol għalli ċertu pajizi daħlu u ċertu dispozizjonijiet permettu illi mill-lat e, legali kunu jistaw, marru għodim tabib kunu jistaw, jidġu defizi minn avukat e, li e, kunu jistaw immarru għodim orti jihdu dak li ħaqqom. Allura, il-ċifri jem edin, aħna t-naraw bajnejna x'qed jiġi, ġivi miex kwestjoni li ħanna għodu namlu komitati esperti, diskussjonijiet, il-xol sar issa il-lum, sinu komissar, jirridu naġiċu dak li nitolbu hija li mill-aktar fis spalmentint din il-konvenzjoni ta' Istanbul tiġi ratifikata, ratifikata minnaħa tal-Komissjoni Ewropea li tippermetti f'dak il-kas li aħna ndaħlu program tazzjoni għaliex mhux biżejjed li nirratifikaw irridu irridu illi dan jidħol fil-prattika fil-stati membri, miex kustjoni kultura ta' differenza illi tiġustifika l-fat li fċertu pajjiżi aħna nistgħu nħarsu ċertu nisa mod aħjar milli ħadd pajizi oħrajn, aħna rridu naġixxu fuq livell komuni Ewropew illi nqajmu koxjenza illi nkunu nistgħu intellaw il-atturi l-qorti u li tippermetti wkoll illi ikun hemm sanzjonijiet u nħarsu n-nisa. Aħna irridu illi f'dan il-jum Ewrop, dan il-jum Ewropew ġida kontra il-violenza illi namlu dan. Nishtemma li inti sun ikun komissarju tisma ta' klena xinejdu. Reluctant. Grazzi. Jien ma naqtalkom il-intervent ta'kom, imma t-tizzommu mal-ħin u jifakruni kol li fuq lista uffiċjali tal-kellima jina għandi żewġ irġiel hawnhekk li kontribwixxu għad battitu li hija interessanti kolli ngħid. Issa ngħaddu għal kellim li jmiss is-Sinjura Ġinetska. Komissarju Sinjuri, President Komissarju Sinjuri, aħna għanna numri fuq il-ġifri kem trit fuq il-violenza, eh, fuq il-nisa li sfaw vitmi ta' abbuż. Iżda nixtieq inżid numri oħrajn. 14% ta' dawn il-persuni li huma taħt li sfaw vitmi ta' abbuż ma jmorrux dib il-polizija li suppost iħarsuna. Din tgħid ħafna dwar il-kredibilità tal-polizija fil iżvezja kien hemm 47 Eh, tilwim imma fil-Greċja kienem zew tnej jew tliet l-ment kontra ta' stupru li ġew ġew reġistrati qudiem il-pulizija. Kwistjoni ta' fudirġa jekk jiena mur qudiem il-pulizija jiena saqa' eh, ma' tim ta' investigazzjoni li ħajkun sensittiv lej problemi tiegħi jeser jitratta l-kwistjoni tiegħi u l-problemi tiegħi pala vitma illi mux ser joqodu jgħidu jistaqsuni jekk veri xandix raġuni jew le u jitfaw dubju fuq l-isqarrija tiegħi li jgħidu li nħares li l-nifsi, niproteġi l-nifsi li l-imħallef jipproteġi l-vitmi. Il-kwist jorni ta' violenza ta' fuq n nisa mhix problema ta' nisa imma ta' kull u l-familja tagħhom ma' kulħadd. Kulħadd jista' jagħmel parti tiegħu billi ma jiġġudikax. Toqgħodux tistaqsu jekk x'kienu libsin pereżempju l-vitmi, jekk kienux pereżempju mexjin jew għaddej minn postijiet fejn mhux suppost kienu mexjin, imma mistoqsijati tkun kif nistgħu ngħinuhom. Grazzi tassew issa żewġ minuti, Sinjura Fesera. Grazzi, Signor President, Signor Commissario. Aħna ta' sew qed nistaġbu li wieħed minn tliet nisa fid-dinja, inklużi Ewropej, ħaj sofru xi tip ta' violenza sessuali eh, jew psikoloġika ċempliċement eh, minħabba jew mara. Imma barra dawn iċ-ċifri l-iktar ħaġa xokkanti hija li terz mill-vittmi biss jirrapportaw ir-rejat. Eh, jiena nipproponi hawnhekk li nagħmlu xi ħaġa radikali li ma bħala pass revoluzzjoni Ir-revoluzzjonarju nirratifikaw konvenzjoni ta' Istanbul l-ewwel dokument vinkolanti illi jistipula illi eh, il-vjolenza kontra n-nisa u violenza fil-familja hija violazzjoni tal-konvenzjoni eh, li ġan il-konvenzjoni ta' mel-kostat membru responsibli li jirratifika u jsib u jwaqaf li u jxejjena kollox il-violenza kontra n-nisa aħna għanna għodda komprensiv legali, għamil tabel forsi, inti tħares il-vitmi sabiex tadotta miżuri leġislattivi ta' sanzjonijiet biex inti tiżviluppa wkoll politika ta' ugwaljanza. Din ilha fis seħħ mill-ewwel ta' wissew. Hija disponibbli għalfejn qed nistennew biex nadottawha tmien stati membri biss issa rratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, Spanja, Portugal, Italja, Franza, Svezja, Danemarka, l-Awstrija u Malta. 14 firmawa u dawn qed jgħaddu mir-fażi ta' ratifika. Iżda llum hija ġurnata tajba biex jista' nistaqsu l-Bulgarija, l-Estonja, l-Irlanda, Repubblika Ċeka, Ċipru u Latvja Eh, Għalix għadhom ma firmawiex, hija weġġa ta' tajba biex nittolbu il-Kummissjoni jaċċettaw dan il-mandat u il-presidenza ġdida Latvjana biex tmexxi dan il-proċess u li it dan jintem f'konklużjoni ta' li rnexxi aħna rridu nsemmu leħem wieħed illi niprosekutaw bin iwettaq violenza kontra n-nisa u e, nikastigawhom. Jinvolvu pereżempju ġil bħamma d-Dr. E, e, Mugwebe. U aħna rridu indaħlu l-politika u leġislazzjoni illi ħattem l-ingwaljanza illi ikolla ġib maħħa il-violenza kontra nisa. Grazzi għandek blue card missur Marinju. Tista' taċċetta? President. Signor President, grazie. Il-traġedja li għedin diskutu l-lum għanda sfont kulturali. Kultura fejn in-nisa huma edin huma subordonati. Iridu għanna per esempio knisja eh, li ma tippermettix eh, l-nisa li jsiru assisin E, u mbagħad għandek e, e, ritwali fejn in-nisa jridu jiffirmaw obedjenza għall-irġiel. Din tiġġustifika l-gwaljanza ta' sessi Il-Papa dal-għadu tkellem dwar id-dinjità li hija transcendenti. Jekk nitkellmu dwar id-dinjetà tan-nies, qed nitkellmu dwar il-fatt li biċa kbira tal-popolazzjoni tot, inkluż ovvjament in-nisa. U d-papa għalli xejn ma huwa aktar wala mid-dinjità tal-nies. Il-Onorvoli Bjork. Jiena nirringrazzja, jiena nixtieq ngħid li aħna naqblu mal-fatt li dan il-punt poġġa fuq l-aġenda jiena naqblu uh, mal-kalima ta' qabli li ħadet xsib dan l-ambitu fil-kumitat kompetenti. Irridu naġixxu il-kummissarju kummissarju, aħna fna drabi aħna nitkellmu dwar ċifri, statistika. Dawn huma ċifri li iwaħxuna. Meta jikxfu r-realtà ma sawx naċċettaw. In-nisa huma sposti għal violenza bissa ġuma nisa. In-nisa m'għandhomx drittijiet. Kif jista' jkun? Nisaqsu li manfusna, għandna xena kultura, għandna kultura li ġelu li l-nisa jdu joqogħdu għall-irġiel u għal dak li jdu jgħamlu l-irġiel. U l-affarijiet mhux sejrin għall-aħjar sfortunatament anzi, il-kontra, il kultura fejn il-ġisem tagħna mhux tagħna fejn aħna esposti għal kummenti sessisti per eżempju. Kulħadd jafu mara jaf mara jew tifla tfajla li ġiet eh, per eżempju stuprata. Hija realtà. M'hemmx iktar skużi għalihom. Issa rridu naġixxu. Jina ta' sew kol tem li jinti, Signor Komissarju, ser għandek intenzjoni li taġġixxi u ddaħħal regola li tanti hija meħtieġa li tisħaq fuq li tiġi ratifikata l-Konvenzjoni ta' Istanbul fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Urtisan. Grazzi, President, Signor Commissario ħafna drabi nisma jdu iġdi imma l-inugwaljanza, soċieta u inugwaljanza li għetnejxu fija toħloq violenza. U il-naqis fis servizzi qed wassal għal iktar violenza hija musa noqot noqgħod nitkellem fuq xeba ċifri li diġà semmew iżda Unek e, fil-25 ta' novembru irridu nkundannaw il-fatt li m'għandniex leġiżlazzjoni leġislattiva speċifika kontra violenza. violenza E, fuq livell Ewropew. Inti qed l-istrateġija ta' gwaljanza bejn is-sessi ser jinkludi referenza għal din sib ta' vjolenza ma' m'għandniex strument partikolari għal dan u aħna rridu nistennew strument bħal dan. Jiena eh, li ġobni kien il-fatt li l-Osservatorju tal gwarjanza tal-Bejn is-sessi kien hemm minqalli mhix idea tajba, imma jiena naħseb li hija idea tajba fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul naqbel li kulħadd irġi ratifika merrit ngħid li l-konvenzjoni eh, u ratifika tal-konvenzjoni miss ser jieħdu post eh, tal-fatt il-fatt li aħna nabżon strument fuq livell Ewropew, ġifieri nixtieq nitolbok biex inti toħloq dan l-istrument għaliex tassew neħtiġuh fuq livell eh, Ewropew mod urġenti. Grazzi Nadi għas-Sinjura Zajuto. Sinjura Juto. Grazzi il-ġurnata l-dinja kontra violenza tan nisa l-lum, għawnek għet nipruvaw, nikonvinċaw il-Komissjoni biex jil-leġislaw fuq dil kwistjoni anki jekk dawn il-kompetenzi huma fidel l-istati membri jimmar stennejna li din l-ġattiva kella d-daħal mill u l-komissjoni minħabba l-kompetenza taħ anki jekk inqisu jekk ħafna stati membri fostom l-Italja diġà rraffittifikaw il-konvenzjoni ta' Istanbul irreġifraw f'dan ir-rigward. Il-violenza kontra nisa mhijiex xi ħaġa fiżika, imma ħafna drabi hija waħda psikoloġika. Ħafna drabi magħluqa fost il-ħitan tal-dar domestiċi u ħafna drabi jissir u dim iż-żar li ma jisamamlu xej. Hemm ħafna drabi allarmi li ma jiġux li ma jintawx widem minħabba leġrazzjoni li mjani jiqsa illi li kieku kien hemm intervenzjonijiet fil-ħin konna nevitaw it-traġedji. Pereżempju kastaw li ċijaniba li sfigurati blaċtu minħabba t-nej illi nataw il-flus tħalsu mill-ex arus tagħha fejn l ulaħa kaz ta' ċisterna delatini fejn raġel eh, li qatel il-mara tiegħu u mbagħad eh, qatel ruħu bideħ qoddim it-tfal żgħar tiegħu. Sawx ninsew li il-til tan-nisa u meċidi tan-nisa qegħdin jittilgħu kull ma jmur kif jgħid Eures tal-2013 fl-Italja ġew verifikati 179 każ ta' meċidi tal-nisa. Skużani tajt il-President il klimek imma inti bist il-ħin għattilkom u għabħafna taħt il-kaġġija niprofa kemm jisajku wessa dibattitu issa għal-minuta Senjura Morvej. Grazzi. Persuni li għeddi ili jilbsu il-bissabiħ, jilbsu eh, nki arloġi li jiswaw il-flejjes, u mxijin bil-lajma fil-axija, barra u ovvju li ħaj jisir u għom nejdu, kienet tkun stramba li kikul polizija tajd l-ekek, meta jidri l-ekek, jgħoddi publikaw videos dan it-tip. Imma jagħmluh dan imbagħad għan nisa li huma vittmi tal-violenza u dan li qed jiġri, dan qed jiġri f'pajjiżi jina naħseb li jridu jitkollok pulizija li jgħid fuq video illi kull min jagħmel violenza fuq in-nisa aħna ħansibuhom, ħanpoġuhom qudiem ħantarawhom qudiem il-qorti u ħanpoġuhom il-ħabs. Għaliex din il-violenza hija serja immens. Grazzi issa l-Onorevoli Materi. Matera. Grazzi. Jekk aħna naraw illi il-Tresuri Ewropej ma jistawx illi ma jisbux illi jistaw għazmin illi aħna nużaw dan iż-żmien biex niġġieldu kontra il-violenza ta' nisa fuq in-nisa hija xi ħaġa li tħallini perplessa. Infakkar kummissjoni jistess kienet qalet illi fuq il-vjolenza fuq in-nisa l-ikbar ostaklu sabiex naslu għal ugwaljanza ta' stessi kien dan. Allura għal xiex għandna natribwixxu in-nuqqas tal-trasposizzjoni tal tal-rapport Parvalova fil lat leġislattiv. Fil-fat li stati membri ma jridu jagħmlu xejn jew problemi eh, ekonomiċi. President, kollegi, komissarju, il-Parlament ilu jisħa illi aħna na bżonn nippreżentaw proposta ta' direttiva illi twaqqaf illi il fatti li ma nikastigawx il-feminiċidju u illi eh, nappoġġaw il pratt prassi fuq livell nazzjonali għal ġid tal-vitmi li tejjeb l-aċċess ta' dan għal ġustizzja il-komissarju inti fil-bidu tal-intervent tiegħek inti tajta ta' ta' ċifri 33% ta' nisa li huma vittmi ta' violenza sessuali tajta zaħira 25% ta' nisa li huma vittmi ta' abbuż fiżiku għalmenu darba fħal ħajja tagħna. Ma inti tħoss li dawn l-istrumenti ta' intervent palissa fisseħ huma biżejjed biex niggarantixxu li jkun hemm ħarsien adegwat tal-vittmi jiena konvinta illi dawn iċ-ċifri huma biżejjed biex niġustifikaw l-implementazzjoni ta' miżura pan-Ewropea illi tistabilixxi referenzi li kulħadd jaqbel magħhom. Illum fjum importanti pal magħlum irġ nitkellmu dwar in-nisa u violenza kontra n-nisa, kwistjoni ta' ċiviltà u demokrazija sieħa grazzi. Grazzi nappella l-darboħra illi żommu mal-ħina lokata likom issa nadi għal Eh, L-Onorevole Blinkoviċka. Għaxi eh, pirmininka. Preta savajta ma. Grazzi, President. Il-ġimma li għaddiet f'pajjiżi fil-Litwanja tifla ġiet stuprata u maqtula studenta ta' 20 sena illi mamla tebda Sara kif għaltinna omma stess u dan jiġri lil waħda minn kull tlet nisa f'din l-Ewropa Demokratika tagħna li kienu vittmi tal-vjolenza tal-ġeneru mill-età ta' 15 il-sena. Eh, seba nisa jmutu kuljum fl-Europa minħabba din il-violanza. Aħna ma nistawx nagħlqu għajnejna din ħaġa naċċettabbli għalhekk aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew se nkomplu ninsistu li l-Kummissjoni toħroġ proposta biex tiġġieled kontra l-violenza kontra n-nisa. Jiena naħseb illi eh, miżura waħda missa tellimina l-violenza kontra n-nisa għaliex irridu nieħdu oh, azzjoni kollox għaliex umbat biss nistaw nieħdu niksbu riżultati u l-Kummissjoni għandha toħloq ukoll Osservatorju Ewropew fuq il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u dan jista' jsir fuq l-istruttura eżistenti mhux m'hemmx għalfejn noħolqu waħda ġdida, imma għalfejn li jkollna struttura l-ugwaljanza bejn is-sessi. Grazzi. Issa is-Sinjura Vixnevska. il-dussija eh, tiegħu il-Papa l-lum għallinna illi meta ninsew l-alla ikunem violenza, kull bniedem għandu dritt għad dinjeta tijaw U propju għalek aħna għanna tant problemi soċjali ta' kuljum, ta' kuljum in-nisa u kunu vittmi ta' violenza fizika, psikoloġika, ċibernetika u sessuali u din nisibuwa anke fil-pajjiżi sviluppati, fil-pajjiżi tal-vant, in-nisa musulmani jinqatlu aħna ma nistawx naċċettaw dis-sitwazzjoni, irridu eh, nimmiraw l-azzjoni tagħna kontra kull azzjoni, kontra kull pajjiż fejn in-nisa għandhom bżonn bżonn ta' eh, miżuri ġodda fuq livell Ewropew. Ta' wieħed iqis li pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom Eh, regoli u standards dan is-settur skont l-eżigenzi tagħhom u anki l-kultura tagħhom, aħna ma nistgħux naħsbu li soluzzjoni fuq livell Ewropew nista' nsibuha permezz ta' regoli ġodda. Stati membri li diġà għandhom dawn ir-regoli jridu jimplementawhom b'mod koerenti. Grazzi. Minuta u nofs is-Sinjura Bieda. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Kommissarju, din is-sena nħareċ rapport mill-FRA li urina il-firxa ta' reati violenti kontra n-nisa u kemm il-darba dawn ma jirġux rapportati, tantu hekk li din il-problema kważi kważi tintesa. Waħda minn kull 10 nisa eh, ġiet kienet vittma ta' forma ta' violenza, wieħed minn kull 20 ġew stuprati, waħda minn kull 5 eh, kella xi tip ta' violenza fiżika jew sesswali minn xi eh, xi ħadd li kienet f'koppja miegħu. U sissa ma tantx Eh, kien hemm respons għal rapport Parvanova li talab għal proposta leġislattiva qabel li tmim tal-2014 talab għal strategija Ewropea u pjan ta' azzjoni. Għadin kważi f'Diċembru, s-sadna marajni rajniex Almenu il-Kommissjoni ħadet azzjoni fuq il-mutilazzjoni ġenitali tan nisa importanti dan ukoll fil-ġlida kontra violenza kontra n-nisa imma xorta għati rridu naraw pjan irridu nieħdu azzjoni fuq il-mutilazzjoni ġenitali tan nisa qed issir fl-Ewropa u ma nisa Ewropej illi qed issirhom din ħsara. Il-violenza kontra n-nisa f'kull forma l-FGM, il-violenza domestika, l-isfruttament, it-traffikar ta' nisa vulnerabbli rridu nindirezzawhom bimpen minna ħatana l-koll. Dawn il-kwistjoniet ma nistax naraw b'mod iżolat imma bħala parti ta' problema ferm akbar. L-atteġġament ta' soċjetà lejn in-nisa għandna bżonn ta' pjanijiet ta' azzjoni fuq livell Ewropew u tal-Istati membri u għandna bżonnhom issa. Grazzi. Grazzi ħafna issa nagħti il-mikrofonu lis sinjura Kuneva. Grazzi ħafna. Eh, nispera li ma t-dejjaq xek noqod bil eda sinjura xma tanċin ħosni tajba, iċ-ċifri illi għanna dwar il-violenza psikologika u fizika kontra n-nisa, 33% li jesperienzawa tul ħajjitom, hija xi ħaġa li tkexkxek. Il-violenza kontra n-nisa għanda ħafna uċuħ mallati rispetta frontieri jew klassi soċjali u laqqas tħul ekonomiku narawha fil-familji u anke fis-soċjetà b'mod ġenerali u dejjem qiegħda tiżdied. Huwa importanti wkoll illi id-drittijiet tal-dawn il-vittmi ikunu rispettati u li intuhom l-opportunità li jsemmaw leħinhom immissa hemm eh, violenza ekonomika li qed isseħ fil-Greċja fejn persuni li qegħdin jaħdmu qed jiġu mġela jaċċettaw salarja aktar baxx jekk iridu jibqgħu jaħdmu. Fenomeni ta' dan it-tip iċċaħħat lin-nisa mid-drittijiet tagħhom u dan ukoll huwa forma ta' violenza qed naraw anki lin-nisa li qed jitħeġġu ma jeħdux il-lif tal-maternità għaliex qegħdin jedduhom milli il xogħolhom jekk jieħdu dan it-tip ta' lif. Jekk aħna rridu nidrizzaw il-problema tal-vjolenza, vjolenza li qed issir ta' kuljum kontra n-nisa hemm bżonn ta' regolamenti, regolamenti li jiġu irrispettati. Irridu niżguraw li l-Kunsill tal-Ewropa wkoll jagħmel xi ħaġa kif ukoll il-Konvenzjoni ta' Istanbul li referaw għalija il-kollegi hemm bżonn li konna qafas xira għal protezzjoni legali. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Deli, minuta. Eżis kollegi, 62 miljon Europa, ta' nisa fl-Europa kienu eh, vittmi ta' violenza ta' xi tip ieħor fl-Europa u din dan huwa skandlu dawn li skandli ma, ma nistgħux nagħlqu għajnejha li lihom u inti sinjura ma tistax sempliċement tajt li għadek kif sirtaf bihom. Issa mela kif inu possibbli li stupru għadu mhux rikonoxxut bħala reat kriminali mill-istati membri kollha min jemmel li fl-2014 il-Konvenzjoni ta' Istanbul li toffri qafas komplut għal prevenzjoni tal-vitmi biex inħarsu l-vitmi e, hija ratifikata minn seba' stati membri biss. Kif il-Kommissjoni għada tirrifjuta illi tippreżenta proposta leġislattiva fuq il-miżuri ta' prevenzjoni hemm bżonn illi nieħdu azzjoni issa. Aħna rridu osservatorju għal violenza kontra n-nisa, mżon ta' qafas legali anki għal li rritu kun armonizzatu, intom tidu tamlu il-pressjoni fuq l-istati membri biex jirratifikaw il-konvenzjoni ta' Istanbul. Ma nistawx inkomplu nistennew u wasal iż-żmien illi n-nisa joħorġu eh, minn dak l-elu fejn l-Europa sa' essa oġoba tal-laqom. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Parker, minuta. Grazzi ħafna, Signora President ħaġa waħda li ċerta ħadd minnkom u se jsemmijawa il-moviment ħieles tal-persuni madwar l-Ewropa minħabba eh, din il-politika tal-immigrazzjoni eh, daqshekk miftuħa laqas nistgħu naraw xi sarfu dawk li jaslu persuni li huma għandhom rekords ta' abbuż eh, gruppi kriminali li traffikaw in-nisa madwar l-Unjoni Ewropea għandhom aċċess ħieħ għall-Renju Unit mingħajr ħadd ma jistaqsihom xejn u waqqas nistgħu nagħmlu nikkontrollaw minn fejn ġejjin daw minħabba regoli tal-Unjoni Ewropea din hija tassew ħaġa tal-ġen. Għalhekk qabel ma nkomplu noqogħdu nitolbu eh, eh, regoli u miżuri Ewropej li ma jiswew xejn, ejjew inwaqfu lil dawn il-kriminali milli kollhom aċċess ħieles għal pajjiżi tagħna. Għandna bżonn ta' kontrolli xirqa fuq il-frontieri, għandna bżonn kontrolli li waqqaf il-gruppi kriminali traffikaw in-nies u dawk li għandhom preċedenti kriminali milli jidħlu fil-pajjiżi tagħna. Huwa biss dak il-moment imbagħad li aħna jkollna opportunità aħjar illi niffaċċaw il-problemi li diġà qegħdin magħna. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss is-Sur Maja. Le, skużani, uh, eh, jidir li li blue card taċċetta? Skużani, imma jiena vera nirrabja meta nisma' affarijiet kif għadni kif smajt, li wieħed jgħid li kwistjonijiet bħal stupru u kwistjoni tal-barranin biss insib li hija xi ħaġa inaċċettabbli. Eh, it was more a statement, but I will give you the... Dik kienet stqarrija ma jek titwieġeb tista'. Grazzi, Iva, jiena niġbed l-attenzjoni tiegħek għal til traġiku li seħ pajjiżi xarejn ilu. Mara zazuwa li sfortunatament tilfet ħajjita il-persuna eh, ġiet eh, mixħuta il-ħabs persuna mill-Litwanja li kien diġa kellu preċedenti penali. U eh, daħal da f'pajjiżna kieku ma ġiex forsi konna nisalvaw ħajja, kieku forsi kien hemm xi kontrolli Ma tkomx tissottovalutaw il-valur tal-kontrolli fuq il-frontieri. Kollegi, se nippermetti blue card oħra jekk inti taċċetta, sinjura. Sinjura Bieda, kjoġbok. Iva, inti taħseb illi tista twaqqaf il-moviment ħieles. Tista tajd li kif beħsibek tikkontrolla li kriminali skoċċiżi ma jieġux Londra jew inkella kriminali mill-Londra ma jmorrux fl-Irlanda ta' fuq? Din mhix kwistjoni ta' kontrolli ta' dak it-tip, kwistjoni li wieħed ikun jaf fej ikunu meta jkollhom dawn ir-rekords kriminali u niżguraw li vittmi innoċenti. Hemm bżonn li nkunu nafu fej qegħdin dawn huwa essenzjali li aħna inħarsu lin-nisa tagħna. Le, le, ma naċċettax. Grazzi ħafna, issa l-kellim li miss, is-sur Meja. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb li n-naħa l-oħra sa se tinħassab għaliex l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel mhijiex xi ħaġa naturali. Melissa naħseb illi ġbittilkom l-attenzjoni, le dik mhux ħaġa li jien, imma kien il-Prim Ministru Erdogan illi għal dan dal-aħħar. Kontent illi qed ikonna għaddi diskussjoni hawnhekk illum għaliex dan huwa suġġett importanti din il-vjolenza kontra n-nisa rridu naħduha bis-serjetà. Sfortunatament fis-seklu 21 għatanna każijiet traġiċi ta' oppressjoni tan-nisa u vjolenza kontra tagħhom, mhux biss pajjiżi bħat Turkija, fejn 34% tan-nisa diġà kienu uh, eh, vitmi tal-abbus. Fl-Iżvezja uh, eh, edha fit-tielet post għal f'każijiet ta' violenza ta' dattib fil-Belġu, fil-Renju Unit, għandna l-każ ta' Rodaham fejn eluf ta' bniet eh, ġew torturati għal xiren ta' snin. Naħseb intom il koll tafu illi bżonn illi eh, narawx qed jiġri madwarna. Nafu li minħabba l-immigrazzjoni bla razan issa għanna vizjoni viżjoni kompletament differenti tan-nisa. Signora Estaras, grazzi ħafna, Signora President. dak li aħna rridu namlu huwa li nirrifjutaw li nċedu. Jiena sensib is-saħħa fija nnifsi ek għalet vittma ta' stupru fil-Bosnija. Dinja pandem pandemija eh, dinjija dan it-tip ta' abbuż eh, jista' jħob bosta forum fiżiku, sesswali, fuq it-tfal, bniet fuq in-nisa terz tan-nisa fl-Unjoni Ewropea qalu illi kienu vittmi ta' violenza tul ħajjithom jew f'xi mument ta' ħajjithom. Zazax, u wissa hemm il-kwistjoni ta' l-violenza anki ċibernetika. 2600 mara u bniet jiexu f'pajjiżi fejn eh, l-attakki sessuali mhumiex meqjusa reati kriminali aħna għanna bżon ta' strategija Ewropea li se tarmonizza s-sistemi legali fuq dawn il-kwistjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea. Din hija problema fejn is-soċjetà kollha għandha tkun involuta. Aħna rridu protezzjoni, rridu prosekuzzjonijiet, irridu sħubija, irridu inwaqfu in dan din l omerta irridu nitkellmu favur il-lesbjani, persuni omosessuali u persuni svantaġġati u koll. Signora Rodriguez. il war nofsenar Senari tajjeb, il-Konvenzjoni ta' Istanbul, eh, tajċinu madrittijiet ta' nisa il-prevenzjoni u sanzjonijiet u ma' koperti u koll imma hemm dubji dwar l-implementazzjoni ta' dawn l-anijiet diġa għadna li hemm 62 miljun mara fl-Ewropa illi kienu vittmi ta' violenza fizika jew sesswali u 500.000 tfal u nissa saret mutilazzjoni ġenitali fuqhom u 180.000 jgħixu fil-riskju ta' dan il-Konvenzjoni ta' Istanbul se tatina il-garanzija illi n-nisa se jkunu mħarsa aħjar. U veru illi ċifri dwar il-violenza fuq in-nisa juruna kemm għad baqax jisir. Issa x'miżuri leġislattivi qed jittieħdu mill-Istati membri bħalissa b'mod partikolari dawk li ratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul e, se jkun hemm miżuri ta' prevenzjoni, miżuri ta' monitoraġġ, e, x'tip ta' sanzjonijiet se jiġu applikati se tagħmel il-Kummissjoni biex tiżgura li l-Istati membri kollha jirratifikaw din il-konvenzjoni Mhix kombinazzjoni li din, anzi hija kombinazzjoni li din il-konvenzjoni msejħa konvenzjoni ta' Istanbul meta wieħed iqis li prim Ministru ta' dal pajjiż jgħid li l-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel mhix ħaġa naturali. Is-Sinjura Gerling, minuta. Sinjura President, ħadd hawnhekk ma jaqbel mal-vjolenza kontra n-nisa ovvjament imma dak li suppost li qegħdin nagħmlu għallin naqdu flimkien u nsibu mezzi kif aħna naħsbu li mill-Parlament Ewropew nistaw għom daqqatit. Namlu xi ħaġa 28 stati membri kollha għandhom leġislazzjonijiet kontra il violenza kontra n-nisa mux dem tiġi nfurzata li nitalmu minn xulxin. Aħna għamilna ħafna għad baqa' ħafna li nistgħu nagħmlu. F'Londra 30 sena ilu il-Kummissarju tal-Pulizija Metropolitana kien responsabbli għall-Pulizija f'Londra kollha kemm kien għal eh, il- il-klip li jiexu fitri u l-violenza domestika dan huwa x-xogħol li ma jiswaxxej li jaħlu l-ħin fuq il-pulizija jinqatlu zewċ nisa fil-ġimma fil-Renju Unit minħabba din il-violenza għanna eh, dik li tissejjaħ klez lo li tippermetti l pulizija li jagħtu informazzjoni meta jkun hemm talba dwar il-preċedenti ta' violenza ta' xi ħadd ta' xi membru mill-koppja għalhekk sinjuri jekk joġobkom ejjew naħdmu flimkien ejjew naħdmu flimkien u mhux noqogħdu naqbdu ma' xulxin u naraw kif se nattakaw il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. U għal darbohra ngħidilkom illi ma tantxina ħerqana li l-internu rompikom, imma ma nistax namel motiħor, il ħafna minn irridiet min irrid jitkellem u ħin qiegħed jafas. Sinjura Bilbao, grazzi ħafna, Sinjura President. L-Ewropa għandha bżonn li l-Istati membri kollha tagħha jsibu punti komuni etiċi u legali u anki li jagħtu l-istess assistenza materjali lill vittmi tal-vjolenza, vjolenza kontra in-nisa u kontra il-persuni taħt l-età. Aħna m'għandniex il-leġislazzjoni li aħna ħaqniex konsensus kif għamilna fuq it-terrorizmu maqda fuq il-vjolenta sessista dawn huma elementi li huma propju jinsabu fil propju fil fil fl-indoli tal-Ewropej. Tal ebda stat membru ma jista' jqis il problema par problema tiegħu biss e, nuqqas ta' politiki proattivi jew nkella nuqqas ta' inklużjoni fil-ġlieda kontra l agenda kontra din il-vjolenza hija xi ħaġa li ma tistax tiġi aċċettata. Għal minuta u nofs, issa Signora Kozlowska. Grazie Signora President din is-sitwazzjoni hija waħda tal-mistħija u nisibuha kien id-diskriminazzjoni eh, kontra n-nisa u l-ġlieda kontra dan il-fenomenu hija priorità l-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni jiena naqbel mal idea li l-Unjoni Ewropea għandha tidħol fil u tiffirma il-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa biex tiġilet kontra l-vjolenza kontra n-nisa li din il-konvenzjoni tistabilixxi standards importanti fuq livell internazzjonali u tqis u koll il-prevenzjoni, l politika ta' ugwaljanza bejn is-sessi l-impenn li qed jissaħħaħ bħala stati qed insaħħu bħala stati membri jitlob ukoll attività ta' monitoraġġ. U dan jitlob li ikonna data affidabli. Ġifiri, anki il-valutazzjoni tal-violenza hija essenzjali għalhekk jien għandu lejn il-Kummissjoni u nitloba jekkux possibli illi toħroġ rakkomandazzjonijiet u forsi eventualment anki direttiva li tista tarmonizza il-metodi ta' valutazzjoni tal-politika kontra l-violenza għaliex inkella qatt maħna ser nexxielna jkollna mezzi effikaċi biex aħna niġildu kontra dan il-fenomenu ikraħ. Sinjura, jota val minuta. il-karba silenzjuża tal-vjolenza. Dan kien l-isem li tajna l-forum fil-Bulgarija, forum li jġielet il-vjolenza kontra n-nisa. Dan l-isem mhix biss konklużjoni ta' diqa. Imma aħna għazinni biex ta' bilħaq nġildu din il-problema. Nixtieq ngħid il-Kummissjoni Ewropea aħna ma rridux entitajiet ġodda, aħna għandna bżonn strateġija ġdida. Leġiżlazzjoni li mhux biss tħares lil vitmi imma tilqa kontra dawn ir-reati. M'għandniex strumenti biżejjed la fuq livell Ewropew u lanqas fuq livell nazzjonali. Aħna għandna nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul u naturalment dak li hemm miktub fiha m'għandux jibqa' biss fuq il-karta huwa paradoss li Sur Erdogan innifsu qed jgħid li n-nisa għandhom jibqgħu id-dar anke jekk din il-konvenzjoni hija ta' Istanbul. Huwa meħtieġ li jkollna direttiva ġdida kif ukoll leġislazzjoni grazzi għal minuta u nofs is-Sinjura Komodini Kakija. Sinjura President, madwar tletax-il miljun mara fl-Unjoni Ewropea esperjenzat violenza fiżika u 3.7 miljun mara soffrit violenza sesswali fis-sena qabel ma sar is-survey ippubblikat mill-FRA. Għaldaqstant ħadd ma jista' jittenta jissuġġerixxi li l-vjolenza kontra n-nisa mhijiex problema Ewropea. L-isfreġġju psikoloġiku, emozzjonali u fiżiku fuq in-nisa Ewropej huwa konsegwenza tal-vjolenza kontra tagħhom, però huwa wkoll sfreġġju għall-Unjoni il vjolenza kontra n nisa hija problema ewropea reat serju li jaffettwa lill membri stati kollha. konsegwentement nistgħu nindirizzaw dan ir-reat biss jekk ningħaqdu f'vuċi waħda u azzjoni waħda. il vjolenza kontra n nisa hija estensiva u għalkemm tammonta għal vjolazzjoni ta' drittijiet fundamentali tibqa' mhux rappurtata lill awtoritajiet b'mod sistematiku unjoni mwaffqa fuq id-demokrazija u rispett lejn id-dinjità tal-persuna ma tistax tagħlaq għajnejha iżda għandha tissieħeb ma' kull stakeholder rilevanti biex tikkumbatti dan ir-reat. Dawn l-stakeholders jistgħu jinkludu NGOs, professjonisti, min iħaddem u edukaturi, mhux biss awtoritajiet nazzjonali. Sakemm nilħu approach Ewropew unit li jassigura livell għoli ta' protezzjoni ta' saħħa benessere u koeżjoni soċjali huwa imperattiv li nużaw l-għodda kollha li għandna bħalissa biex nipprovdu protezzjoni immedjata. irridu nfittxu azzjoni li mingħajr ħela ta' ħin iġġib tibdil fil-kultura kif irġielu nisa jħarsu lejn xulxin u kultura fejn il-vjolenza hijiex aċċettata. grazzi. Signora Borzan, al minuta. Grazzi, President. Illum, aħna qegħdin niddiskutu fisem dawk li jinsabu fiskiet għaliex huma jinsabu fil-mistħija. 80% tal-violenza dawn l-aħħar snin ma ġewx rapportati kien hemm każijiet ta' violenza tal-pari li feġġet fuq in netwerk soċjali il tfal qed jaċċettaw aġir qed isofru aġir li mhux aċċettabbli jridu azzjoni leġislattiva li tkun indaqs fuq livell Ewropew. Il-klim mhux biżejjed il-budget għal ġlieda kontra l-vjolenza huwa elf anqas mill-ħtiġijiet, elf darba anqas mill-ħtiġijiet, irridu inwaqfu darba l dejjem din il-kultura ta' skiet. minn wetta ir-reat għandu jistħi nittama li inti, signora Komissarju, tibdel is-sitwazzjoni. Signora Head. Il-Parlament Ewropew talab lill komissjoni biex tressa abbozz ta' liġi sabiex tiffavorixxi u tappoġġa l-impenji li jieħdu l-pajjiżi fuq livell nazzjonali ħalli jgħinu lin-nisa. Kieku dan sar qabel kienet tkun ħafna ħjar il-biċċa tax-xogħol. U importanti li nieħdu azzjoni ħalli nilqgħu kontra dawn l-azzjonijiet ta' violenza kollha kemm huma. L-Unjoni Ewropea għandha tħeġġeġ li l-pajjiżi jirratifikaw u anke hi għandha tirratifika l-Konvenzjoni ta' Istanbul 2016 is-sena Ewropea biex tintem il-violenza fuq in-nisa u l-bniet. Dan għandu jisir biex nħedġu l-azzjoni u l-pjanijiet ta' azzjoni ħalli nwaqfu darba dejjem din it-tip ta' violenza. Proposta tal komissjoni issa naraw li hija għata li xie l-okkażjoni perfetta biex nintervjenu dwar dan is-suġġett nittamaw lin nisa u t-tfajliet fl-Ewropa jkunu jistgħu jiġu protetti l-Onorevol Hegner għal minuta. Nixtieq Naħtaf din l-opportunità mhux biss biex nitkellem dwar il-Konvenzjoni ta' Istanbul, imma dwar l-ordni ta' protezzjoni Ewropea li semmejt inti, Sinjora Kummissarju, fl-introduzzjoni tiegħek. Diġà għandna din l-ordni ma maġiċ implementata fil-pajjiżi kollha minħabba ir-rikonoxximent reċiproku in-nisa huma protetti kontra l-irġiel li għan fastidju jekk dan isir fuq perjodu twil ta' żmien minn pajjiż għal ieħor. Nixtieq nitlob l-istati membri biex sal-11 ta' jannar 2015 huma jimplementaw l-ordni ta' protezzjoni Ewropea għaliex fl-Ewropa l-problema hija li spiss nadottaw miżuri sbieħ imma ma tantx jitpoġġew fil-prattika u hekk ġara bil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Huwa skandlu li għadha ma ġietx ratifikata u implementata il sinjora Kabizan. Sinjor President, illum huwa Jum Internazzjonali kontra l-Vjolenza għabbażi ta' sess hija ħasra li fil-bidu ta' seduta ma kenniex xi tip ta' tifkira solenni u hija ħasra wkoll li m'hawnx raġel li qed imexxi din is-sessjoni. Aħna nitkellmu dwar dan il-ksur ta' drittijiet fundamentali tan-nisa, irdu nkunu konxi li l-kol kemm aħna aħna kompliċi jekk aħna ma naġixxux. In-neutralità mhijiex alternattiva fis-seklu 21 fl-Ewropa. Dwar din il-kwistjoni tal-vjolenza bażi tas-sess, Sinra Kummissarju, Matul l-istorja l-Ewropa wittiet it-triq għal-bqija tad-dinja dwar kif tista' tinkiseb soċjetà ġusta, irridu naħtfu din l-opportunità uru tmexxija u jisu li toħorġu b'direttiva ġdida għal minuta, Sinjura Nojoċa. Sinjura Kommissarju, nixtieq nindirizza lilek personalment. Inti bir-raġun et li l-irġiel għandhom ikunu attivi fil-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa nixtieq nitolbok xi ħaġa f'termini speċifiċi inti u l-Kummissjoni għandkom tieħdu azzjoni biex tiġġieldu il-vjolenza fuq in-nisa. Intom għandkom responsabilta' għal dan kollu ma tistawx tistaħbew wara il-pożizzjonijiet tal-Istati membri. Il-Kummissjoni diġa ġiet mitluba kemm il-darba mill-Parlament Ewropew biex toħroġ b'direttiva dwar il-vjolenza fuq in-nisa. Qegħdin nitkellmu dwar id-dinjità, il-benessri psikoloġiku, fiżiku u dritt tal-autodeterminazzjoni ta' nofs iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Inti qed tgħidilna li l-affarijiet ħajsiru fil-ġejjien jiena nista ngħidlek x'inhu l-isfond, x'inhuma il-fatti. Dawn ġew trattati, ġew marufin ilhom li ġew rikonoxxuti issa rridu nieħdu azzjoni u kull min jirrifjuta huwa kompliċi. Dan mhux rejat żgħir u jekk nalqu għajn għajnejna din dan ikun rejat ta' sew serju, Sinjura McEvin. Grazzi President, pala President tal-Kumitat tal-Iżvilupp Internazzjonali xtiq nitkellem dwar xi ħaġa li ma tantx semmejnija l-kwistjoni tal-vjolenza bażi tas-sess u il-ġlieda kontrija permess tal politika esterna tagħna l-iktar eh, f'emerġenzi u kif l-għajnuna umanitarja tagħna jnuna ta' żvilupp eh, tagħna tista' tkun tista' tindirizza aħjar din il-problema li qiegħda tikber il-ġimgħa li għaddiet iltqajt ma' membri mill-Kumitat Internazzjonali ta' Salvataġġ li jaħdmu ma' nisa f'dan is-sitwazzjonijiet u jixtiequ l-istati membri kollha jiffirmaw it-talba l-azzjoni biex tintem il-violenza sessuali f'emerġenzi. Ħafna mill-istati membri għadhom ma firmawx. Ek joġobkom għom eh, jiffirmaw. Għadda ħana tu premju Sakarov lil-tabib eh, Makwege huwa għasib in-nisa u l-vittmi sena d-dieħla ħankun qegħdin pjanta azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jridu jkun pjanta azzjoni li jkun pjan reali għal azzjoni reali u nittamaw li dan ikun xieda tal-ħidma ta' tabib kwege u nittamaw li sena diħla niġu hawnhekk u nitkellmu ta' braħ nkunu ksibna xi ħaġa. Grazzi. Naddi l-kelma Sinjura Moretti. Iva, grazzi President. Anke jien f'dan il-jum nixtieq Xtieq nitlob lill kummissarju il-ġdid Jurova impenn sot biex tieħu miżuri konkreti u effettivi ħalli tiġi indirizzat jiġi indirizzat soċjali li jinvolvi eluf ta' ċitta nisa fid-dinja. Nisa li jsofru violenzi u fastidji u dan spiss isir fl-iktar post sigur iġifiri bej l-erba ħitan tad-dar. L-istrumenti li għanna bħalissa mhumiex biżejt xorta ħażina għaliex mhumiex vinkolanti mhumiex bizzed biex indirizzaw din il-problema li qed tiżdied dawk li huma ċifri u perċentwali minn jum għal ieħor. Il-vjolenza għabbażi ta' sess mhix biss dwar l-istati membri individwali imma hija problema drammatika globali li għandha titlob minna li nieħdu responsabilta li nerfu responsabilta kollettiva l-ewwel morali u mbagħad politika biex l-Ewropa tieħu inizjattiva mifruxa fl-Ewropa kollha kemm hi kampanja ta' edukazzjoni li hija mirata għal ġenerazzjonijiet il-ġodda u mill-aktar fis possibbli ġenna napprovaw direttiva ġdida. Grazzi, kollegi. Jien għandil il-kompitu impossibbli ta' KHDI għanna 14, aktar minn 14 il-talba għandek karta blu għall ħar kellima? Taċċetta karta blu, Sinjora Moretti. Mikrofonu għal-kelima.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 marbut. Ja problema l-edha dejjem tikber fl-Ewropa. Fl-Svezja, per eżempju, ħafna tfajliet jisfaw vitmi tal-violenza kim sejħa tal-unur. Jekk tixtieq twieġeb, malaj malaj kjożbok. Jina nemmen li din il-perspettiva miex tiegħi jiena qed nara li l-vjolenza illi titwetta fil-konfront tan-nisa hija ġejja minn problema kulturali, diskriminazzjoni għabbażi ta' sess, li spiss titwetta fiħdan il-familja, fir-rapporti bejn il-konjugi jew il-sieħba. l emancipazzjoni jivan defett imma li najdu li hija violenza Eh, tal-unur eh, li toħodni lura fi żmien u nittama li madniex ngħixu f'dak iż-żmien. Spiċċanna il-ħin, kollegi, ħaniħu biss sitt interventi ta' keġdija, nibda bis-sur Tarabella. Grazzi, Signor President. Komissarju, jina t-tillet eh, raġel li ħan nitkellem. Iva, ma tantx qegħdin ħafna għanna din il-ribbon bajda illum Simbolu ta' din il-kampanja ila li ġiet deċiża 25 sena fil-Kanada fej kienu nqatlu 14 il-tfajla. Suġġett ewlieni li niddikjaraw is-sena id-dedikata għal ġlieda għal violenza fuq in-nisa. Sinjor President, Barbara Matera, li għadawnek, u Senjura Parvanova, Senjura Figueredo, u Sinjura Korriser eh, mill-ħodor. Diġa kienu firmaw erba senilu dikjarazzjoni ta' inizjattiva li kienet eh, kisbet maġġoranza ta' firem. Erba mija u zewċ firem. Jaġaġa simbolika li nistaw namlu f'dan il-parlament, dikjarazzjoni bil-miktub li nittamal tikseb il-maġġoranza tal-firem fosna u din eh, għanna nużawa biex s-sena 2016 tkun is-sena Ewropea biex tentem il-violenza fuq in-nisa. Il-kellim li jmiss is-sinjura Xwika. Grazzi President. il sur Mukwege għada ħajjenata il-Premju Sakharov. Din tfisser ħafna l-aktar minħabba ir-raġunijiet għaliex qed natuh dan il-premju huwa ġielet għad-dinjità tan-nisa malala. Innatat il-premju Sakarov is-sena li għaddiet u Vera Jorova saret il-kummissarju. U hija għandha l-ugwaljanza fost is-sessi bħala parti mill-portafoll tagħha ta' kummissarju. Fattur importanti wkoll xi ħaġa li rajnija bajnejna llum eh, l-indirizz ta' dosja tiegħu il-Papa. Huwa qal li id-dinjità umana għandha tiffoka. Aħna għandna nifoka fuq id-dinjità umana u fil-25 ta' novembru f'dan il-parlament u fi bnadi oħra naraw li kun il-jum ta' tifkira, tifkira tal-violenza fuq in-nisa. Dan jagħmilni ottimista m'għandux ikun qatt eh, simboliku ma nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, onorevoli. Termes. Il-mikrofon għal-kellim. Iktar ħaġa importanti hija li nibdlu l-attitudni soċjali fid-dinja fl-Ewropa. Jekk eh, il-violenza eh, fuq in-nisa tibqa' biss xi ħaġa marbuta man-nisa, naraw la tidudni soċjali tagħna ma jkunux kif post jina ntqajt ma' eh, politiċi ta' karigi għoljien minn bnadi differenti fid-dinja uħut minnom għallu l-istejjer ġrajiet inkredibli eh, dwar kemm importanti l-violenza sessuali biex tiggarantixxi l-ordni u l-kontroll. Ġustifikazzjoni pal di li tirreferi għal-kultura m'għandniex naċċettawha dan mhux is-seklu 21. L-Unjoni Ewropea wkoll għandha tieħu l-mezzi neċessarji legali biex tassigura zero tolleranza dik li violenza fuq in-nisa irdu għamlu xi ħaġa fil-qasam tal leġislazzjoni irdu nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul u irridu noħorġu bliġijiet ġodda. Is-suġġett li qed niddiskutu huwa tassew importanti. Ngħaddi l-kelma lis-sur juristi. Grazie, Signora President. Aħna. Aħna nimxu lejn soċjetà li tkun ħilsa minn violenza għabbażi tas sess dan għandha tkun il-priorità fuq l-aġenda politika ta' kulħadd ma nafxek dak li qed naraw illum ux riflessjoni tajba, din mhix xi ħaġa iżolata, hija problema politika. Il-vjolenza sessuali espressjoni tal-sistema patriarkali hija lar espressjoni. Vjolenza ideoloġika u verbali wkoll huma parti integrali mis-soċjetà tagħna, mill-istruttura tagħha. Hemm sistema sħiħa li tippermetti li dan isir. Dan huwa mod ta' kif eh, wieħed jista' jġesti relazzjonijiet ta' seta' bejn in-nisa u l-irġiel. Irrid bidla fis-soċjetà. Relazzjonijiet ugwali kull imkien fil-ħajjiet tagħna hija xi ħaġa tassew urġenti. Sinjura Klon għal minuta. Grazzi President. Komissarju, jiena nilqa l-proposta għas-sena Ewropea biex tintem il-violenza fuq in-nisa nilqa l-istrateġija tiegħek l-gwaljanza bejn nisa u l-irġiel Eh, biex f'din l-istrateġija jkun hemm kapitolu dwar il-vjolenza bażi tas sess. Aħna llum hawnhekk tkellimna dwar il-vjolenza fuq in-nisa u kif nistgħu navanzaw, settur fejn nistgħu navanzaw huwa meta nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Tmin pajjiżi biss irratifikaw din il-konvenzjoni. Il-pajjiż tiegħi għadu ma rratifikax il-konvenzjoni. Tkellimt mal-Ministru għall-Ġustizzja u għandu lan li sa bħal da żmien sena jkun irratifika kollox. kellna problemi bid-drittijiet kostituzzjoni, drittijiet ta' proprjetà fil-kostituzzjoni tagħna. min membri biss irratifikaw l-Konvenzjoni ta' Istanbul, 20 għadhom ma rratifikawiex. Ja ħaġa li nistgħu nagħmlu llum jekk nagħmlu għan nimxu pass il qudiem u nkunu lkoll ma' qudin sabiex neqirdu l-vjolenza fuq in-nisa. Is-sur ċiniċki l-aħħar kellim. Jiena nitlob skuża l-oħrajn li xtaqgħu jintervjenu imma ma ħallejthomx ma kenniex biżejjed ħin. Grazzi, President. Id-dibattitu tal-lum mhux kombinazzjoni li qed isir fil-Jum Internazzjonali għal erda tal-vjolenza fuq in-nisa. Ċirkostanza illi għal darbohra tarġa ġenna nirriflettu dwar il-kobor ta' dan il-fenomenu fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni. Fl-Italja, per eżempju, fir-rapport annwali dwar il-qtil volontarju, li ġin fassal mistudju ta' riċerka u publikat il-ġimgħa li għaddit feċ li fl-2013 inqatlu 179 mara iġifiri vitma kull jumejn u meta mqabel mal-2012 kien hemm żieda ta' 14% ta' dawn ir-reati serji. U ma ċifri allarmanti li qed jiżdiedu b'xorta ħażina u dan qed narawhom ukoll fi stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea bekk hemm bżonn ta' azzjoni tal-istati fil-qasam tal-, -qasam tal prevenzjoni u kol fl-appoċ għal nisa li ma vitmi tal-violenza u kol it-tfal taħħom ċertu kazijiet li għajom ma ninsewx u ma vitmi anke u ma ta' violenza assistita f'konsegwenzi serji għal saħħa taħħom u saħħa mentali. Nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex tadotta miżuri leġislattivi oħra apparti dawk li diġà jinsabu fis-seħħ li qegħdin hemmhekk imma mhumiex biżejjed u biex nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul bħala pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u anke l-Unjoni Ewropea għandha tirratifika istess din il-Konvenzjoni. Grazzi issa biex nagħlqu id-dibattitu ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Jurova. Sinjuri, grazzi ta' din diskussjoni importanti jiena tassew Illum illum x'nara nara x'ħan għamel fil-Kummissjoni. Intom qed titolbu għal direttiva ġdida. Jiena hawnhekk jekk kien wetkom direttiva ġdida din tkun skuża tajba jgħun nqogħdu nistennew għad-direttiva li jmiss jiena ma rix nistenna għaliex dan huwa l-waqt sabiex nieħdu l-azzjoni. Għandna strumenti oħra li għanna nitrattaw qabel ma niddeċidu li nadottaw direttiva ġdida. Nużaw dak l-istrumenti li semmejtilkom fil-bidu. Jiena ħanafas ħalli tiġi ratifikata il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Memx dubju dwar dan ħanaħdmu fuq il-pjan ta' azzjoni. Pala pjana l-azzjoni reali fejn ħajkunem hemm analiżi soda, proposti ta' passi leġislativi u mhux leġislativi perjodi ta' żmien, skadenzi, fondi u responsabiltajiet serħu fuqi. Din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmluha u ħa nagħmluha matul is-sena li ġejja. Aħna rridu kampanja permanenti fil-mezzi tax-xandir ma tantx semmejnihom e, ir-riklami ta' provokazzjoni u l-abbuż tan-nisa f'dawn ir-riklami u l-isfera kummerċali din hija xi ħaġa li qed iġiel n-nis jaħsbu li huwa normali li għet jabbuża min-nisa, iżda le mhix xi ħaġa normali. Għantem billi nagħmel l-aħħar kumment. Naf li l ħinet qed jafas. Xaġa personali. Tkellimna dwar statistika li mara minn kull tlieta tisfa vittma ta' violenzi. Jena, hawnhekk ħanejdilkom xi ħaġa, nixtieq nistqar xi ħaġa jiena ħafna snin ilu għaddejt minn esperjenza ta' violenza fuqi fuq il-persuna tiegħi u ħafna drabi f'ħajti jiena sofrejt eh, soffrejt fastidju verbali ma rridx illi eh, intom tisfaw vitmi ta' dan u tamlu xekk lin-nisa imma rridu ngħidu li aħna li qed ninfluenzaw is-sitwazzjoni u nistaw nejnu biex eh, titjib situazzjoni aħna li għanna esperjenza iva nistaw ninfluenzaw ħafna snin ilu niftakar jena dak żmien ħassejt li kienet ħaġa pjuttost normali u kien qajb għalija jien kelli nisti imma għandhom jistħu dawk li jwetqu il-vjolenza u mhux il-vitmi u ma dawk li jwetqu il-vjolenza li għandu jitħamlilhom wiċċhom. L-aħħar kumment. Qabel ma ngħidu li l-irġiel ma wistu l-irġiel biex jibdlu l-aġir tagħhom aħna rridu ninfluenzaw lin-nisa jekk joġobkom tqisu wiex bħala sitwazzjoni normali. Imma jekk joġobkom ejnuna u jina ntem hawnhekk u ninsab ħerqana biex nikkopera magħkom għaliex din hija problema tassew gravi li għandna nitrattawa grazzi. For your Grazzi Kummissarju Jorova tal-Umanità li u rejt eh, u kemm għax tinħebba wara subajk u rejtna x'kienet l-esperjenza tiegħek għaliex meta aħna nikwotaw l-istatistika għandna natuhom laqta umana wkoll. Ja xi ħaġa li ġittab ta' bilħa apprezzata mill-Parlament. Grazzi, nirringrazzja. Grazzi kollegi, grazzi għal kontributi ta'kom. Il-punt li jmess fuq l-agenda tagħna mistoqsija orali lil kunsill Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ globali tal-Unjoni Ewropea għal migrazzjoni. Eh, Resqa mill-Kumitat tal Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern biex nibdew bid debattitu tagħna ngħaddi l-kelma